return of senar sa 11 ta' billejn. L-agenda fuq il-programm ta' għada ġiet ippubblikata u hija disponibbli fuq il-paġna fuq sit elettroniku tal-internet il-seduta tal-lum hija magħluqa.